Għadda, qabel ma naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna għandi eh, tħabira xnejt, is-sinjura Iveta Grigule eh, se tinaqat mal-grupp għalde mill-lum 27 ta' april 2015.